il-Komitat Libe deċidi tibda negozjati interistituzjonali skont il-regola 69 c paragrafu numru 1 skont il-regola ta' proċedura. Il-rapport li huwa mandata negozjatu huwa disponibli fuq il-web page tal-plenarja u titolu se jiġi publikat fil-minuti ta' seduta. Skont l-artikolu 69 c paragrafu 2 eh, membri jew gruppi politiċi li jilħu il-numru eh, minimu jistaw jitolbu bil-miktub eh, li d-deċizjoni titħol fin-negozjati ikonna nivuta fuq. Jekk ma jkun hemm lebda talba ta' vot fil-Parlament fuq deċiżjoni eh, allora jistaw jimbdew in-negozjati. Naddu għal agenda tal-lum il-rapport ta' Sinjura Gardini fuq il-mekkanizmu tal-Unjoni għal protezzjoni ċivili. Nisimaw menant il-rapporter eh, Onorevoli Gardini. Grazzi President. Aħna unek il-lum edin niktbu paġna sabiħa tal-Unjoni Ewropea tagħna. U minn għal din ir-raġuni jiena xtaqt nirringrazzja minnu fih lill persuni kollha li ħadmu lejn dan ir-riżultat. Il-kollegi rapporteurs u l-Parlament kollu illi wera flessibilità kbira, eh, kapaċità illi ħares lejn il-għan konkret ta' dan il-mekanizmu, ta' dan it-tisħiħ tal-mekanizmu tal-protezzjoni ċivili Ewropea. U b'din il-flessibilità irnexxilu jeleb xi diffidenza minn xi stati u raw illi b'dan it-tisħiħ raw illi kien hemm intħil mill-istituzzjonijiet Ewropej. Ili għas sensitivita li għad differenti ħafna minn dik ta' ċittadini għax ċittadini għadhom jgħidu illi eh, dejjem iriduha il-protezzjoni ċivili. U speċjalment jixtiequ li l-Unjoni Ewropea tkun irid taħħom meta jkollhom qudiemhom katastrofi li ma jistgħux jaffaċċaw waħedhom. U fil-fat ek jiġri meta nħarsu lejn il-nirin fil-sajf fil-Portugallu fil-Greċja meta rajna li kienem ħafna imwiet kif ukoll anki ħsara ekonomika l-Ewropa eh, illi diġa kella mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili ma kienieċ però eh, bizzejed di biex eh, eh, eh, taffaċċa fl-istess ħin iktar minn dizastru wieħed. U aħna inqas minnu sena wara il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni u nirringrazzja l-aġir tal-Kummissarju Stiljanides minnaħa tal-Kummissjoni u l-lum grazzi għal da għanna eh, rescue, għanna dan il-mekkanizmu eh, ta' protezzjoni ċivili. Rescue u strument ġdijt li huwa mamul minn risorsi eh, ulterjuri. Um, u fuq dawk li kienu dġa esistenti li huma ta' proprjetà tal-Stati membri. E, dan huwa il-possibilità li wieħed isaħħaħ il-risorsi. Bekk insaħħu l-preparazzjoni u bekk l-Unjoni Ewropea edha e, tappoġġa l-Istati membri biex jaffaġġaw il-dizastri naturali jew anki kultant jista jiġri eh, b'inċidenti li eh, jiġu kawzati minn sostanzi kimiċi, eh, biologiċi, radiologiċi u anki nukleari. Il-prevenzjoni tan nirien ukoll hija ħaġa tajba l-ambjent. Studji li juru illi n-nirien eh, joħolqu iktar minn l-20% tal-emissjonijiet fid-dinja Allora, bekk aħna b'dan il-mekkanizmu imsaħħa ħinkunu qegħdin namlu ħafna ġit. U nixtieq infakkar bħala Taljana persuna illi mitet eh, fis-26 ta' jannar. Giuseppe Zamberletti li kien il-fondatur tal-protezzjoni E, ċivili italjana u fl-istess ħin e, u koll għamel xoll li kien importanti u koll għall europa u jien nixtieq niddedika lilu din il-ġurnata. E, aħna u għafna tip ta' Erasmus biex il-kooperazzjoni bejn l-istati t tixerret iktar u biex nuru li danu strumenti importanti aħna anki waqafna eh, premi li fil għal dawk il-persuni li fil-pajjiżi differenti eh, eh, ikunu għamlu xogħol importanti għal kulħadd u nixtieq ma tkunx ħaġa ħażina jekk aħna illum niftakru f'Zamberletti f'dan il-każ. Grazzi Signora Gardini jena wkoll Eh, niftakar l-onorevoli Zamberletti. Fisem il-Komitat Svilup l-onorevoli Zofko. Grazie, President. Kollegi, issa e permettuli nikommenta li Signora Gardini għaxija nirrakkomanda infaħara għaliex jagħmlet biċċa xogħol eċċellenti fuq il-mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili fl-Unjoni Ewropea. U nixtieq anki nirrigrazzja l-Kummissarju Stiljanides, jiena kont rapporter għall-opinjoni u jiena insistejt biex insaħħu il-kapacitajiet nazzjonali għal protezzjoni ċivili. E biex bekk il mekanizmi fil-pajizi membri eh, jistaw jintegraw il-xuxin u nistaw nużawhom biex namlu prevenzjoni ta' riskju. Aħna kena ħafna nirin fil- <clears throat> fil-modi u fil-sud fil-nofsenar tal-Europa u kena bżon namlu reazzjoni tana. <clears throat> Jena nixtieq nitlob illi F'dawk il pajizi illi ma jistawx jihdu sem bisħieħ għandhom jirċevu xi fondi għat trasport xi 50%. Dan huwa importanti ħafna l kroazja Il-Kroazja għanna bżonnu dan u dan huwa importanti ħafna l-miżuri ta' protezzjoni. U barra minn anki l-Rescue EU għandu dejjem jipermetti li l-istati membri ikunu jistaw jikontrollaw il distribuzzjoni ta' risorsi fl-istati membru. Nishtiq nir-grazzja għal dan il-mekanizmu li se jgħati l-possibilità l ċittadini tal-Unjoni Ewropea li ma jħossux ruħhom izolati. Issa nisimaw mingħand il komissarju Stiljanidis eh, natuk il-mikrofonu nir-grazzja nirringrazzjak tal prezenza tijak dal ħodu Grazzi, President. Kollegi, jina nitkellem qoddim uh, jina tkellimt qoddim din l-awla iktar minn sena ilu biex niprezenta din il-proposta biex insaħħu il- il-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili tal-Unjoni Ewropea. U illum wara sena il-Parlament qed jivvota għal l-iktar sistema ta' protezzjoni ċivili ambizjuż li għattezista. U U llum il-Parlament se jivvota għal xi ħaġa illi verament kienet eh, eh impensabbli politikament xi ftit snin ilu. U fost fost il ħbib jena irrit nitkellem b'sinċerità kienet biċċa xogħol diffiċli eh, biex nipperswadu li l-istati membru jaċċettaw dan il-mekkanizmu. Però fl-aħħar irnexxilna niksbu dan il-lan komuni ambizjuż ħafna. Allora llum jiena gburi li jiena Ewropew u nixtieq nesprimi l-ewwel net il-ringrazzjament uh, eh, sinċera għal-sinċer għal-tmexxija eh, ta' Signora Gardini u anki eh, nishtiq nirringrazzja anki l-kollegi kolli, kolla, Sofka, Fernandez u l-oħrajn, il-rapporters l-oħrajn kolla fil-grupp, mill-gruppi politiċi kolla u naturalment nirringrazzja l-gruppi parlamentari l-Parlament Ewropew illi appoġġa Eh, b'mod eh, eh, b'mod tajjeb ħafna din l-inizjattiva rivoluzzjonarja. Aħna bil-appoċ ta'kom Rescue You se tkun realtà għal-futur. U dan huwa anku wkoll grazzi għal dedikazzjoni ta'kom għal lejn lan komunitana biex niproteġġu ċittadini tana u biex nisalvaw il ħajiet tagħhom u l ejġin tagħhom. Intkom insistejtu biex ikun hemm garanzija biex ikonna iktar risposta għad dizastri disponibli immedjatament. U nishtiq najdilkom illum li aħna għedin naħdmu minn qrib mal-istati membri biex nibdew mal-list mill-iktar kmini possibli il-fazi ta' transizjoni ta' Rescue EU biex il-kapacitajiet kontra disastri jistaw ikunu lesti għal Eh, nirin tal-foresti diġa fl-2020. Eh, Il-impat minna tal-Istati membri eh, huwa verament pozitif diġa u nixtieq nirringrazzjom diġa illum għall-approċċ tagħhom. Mannix però ikonna illużjonijiet E dizastri naturali mhumiex se jifu, anzi se, se jizdidu fil-frekwenza u fl-intensità imħabba it-tibdil klimatiku u dina miex aħbar illi eh, dan qed iseħħ illum u rridu aħna nafaċċaw dan il-fenomenu. Aħna dak li nixtiequ nagħmlu bil-rescue EU u għalli konna iktar strumenti disponibli biex ikunu nistgħu naffaċċaw dawn id-dizastri eh, li huma kawżati eh, mill-tibdil klimatiku. Kollegi, b'din il-leġislazzjoni edin anki nat natu iktar enfasi għal prevenzjoni u għal preparazzjoni. Il-Parlament Ewropew għal mod ċar illi dina hija priorità u aħna minna kull ma stajna ħilitna kollha biex ikollna sistema natu l-istati membri la poċ u niskambjaw informazzjoni. Kollegi. Illum modestament edin fil-bidu ta' era ġdida ta' protezzjoni ċivili. Din hija l-Ewropa li tipproteġġi. U dana aħna għanna natuħ li ċittadini u għadmirtana. U nishtiq nikkonkludi. Billi najt għal darboħra illi aħna għanna nkunu gburin kollha kemm aħna għal din il-kisba u grazzi ħafna għad dedikazzjoni ta'kom u għal attenzjoni. Grazzi Komissarju. Essa fisem il-Komitat tal-Budget l-Onorevoli Fernandez għal minuta. President, l-Europa illi tipproteġġi hija neċessità. L-protezzjoni tal-ħajja hija eh, għandha tkun priorità tagħna. Fl-2017 fil-Portugal kellna traġedja kbira iktar minn mit persuna eh, mietet U din hija ħaġa li ma nistgħux nippermettu li terġa' tirrepeti ruħha u dan il-mekkaniżmu ġdid juri l-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. E, juri illi fil-fatt ma nistgħux naffaċċaw moħedna dawn l-affarijiet irridu naqsmu s-sovranità e, anki f'ċerti setturi bħal protezzjoni ċivili per e, mhuwiex possibbli illi l-stati membri jieqfu fuq dan għandhom ikomplu jaħdmu fuq il-protezzjoni. Il-protezzjoni hija verament soluzzjoni kbira. Hawnhekk hemm tħassib ieħor eh, hemm il-Ministri tal-Finanzi illi fil-fatt ma jemnux f'dan il-ftemin u u talbu 200 eh, miljun ta' euro għal eh, sena 2019-2020 u din ħaġa li rridu nisħu u rridu anki nisħu fuq l-impenn tal-Komissarju Steljanidis u tal-Rapporter Gardini biex nkunu nistaw naslu għal ftejim illi juri illi l-Unjoni Ewropea jisalva eh, il-ħajiet eh, u importanti li jeżisti. Ma narax l-onorevoli Mlinar prezenti fl-awla. Allora naddi direttament għal eh, fissem il-gruppi politiċi nisimaw menant li pipi l-onorevoli Gambus. Minuta u nofs, nitlobkom tirrispettaw il-ħinijiet. Grazzi ħafna l-Ewropa timbena fuq is-solidarjetà fuq il-popli tagħha. Dawn huma l-prinċipli l llum iktar minn għat eh, qabel għandna bżonn inħadnu u għalhekk il-Kostruzzjoni Ewropea timbena mill-eruq stess tas-soċjetà u l-għajnuna li nistgħu nagħtu. U għalhekk reċentament rajna pereżempju l-ħru li kien hemm fil-Galissja u anke fil-Portugal. U għalhekk aħna għandna bżonn inkunu onesti maħna nifusna meta l ewropa mhijiex l ewwel illi tirrispondi quddiem diżastru bħal dan U għalhekk naħseb li dan il-lekwa dan il-mekanizmu meta jiġi attivat ikun strument tajjeb ħafna li għandu x'aqsam mal-Korp ta' Solidarjetà Ewropew. Verità li nistgħu nkunu gburija biha u nuru illi blaqda nistgħu nilqgħu l isfidi kollha li għandna qudiemna u għalhekk nixtieq nirringrazzja r-rapporter l-Onorevoli Gardini tal-ħidma tagħha fuq dan il fall għal riżultat tajjeb ħafna li kellha u l-impatt dirett dan il-mekkaniżmu se jkollu fil-futur fis-soċjetà Ewropea. Grazzi ħafna President, grazzi ħafna Sur Kummissarju. Il-grupp Fisem il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi l-Onorevoli Andru Lakos, Andru Lakis Nikos. F'dawn l-aħħar snin ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea jaħsbu illi l-istituzzjonijiet u l-mekanizmi tagħna huma inutli, hekk mhux ostili. Però rajna illi aħna għamilna kull ma stajna biex noħolqu mekanizmu ta' protezzjoni ċivili Ewropew illi huwa strument veru ta' solidarjetà għal ċittadini tagħna. L-appoġġ għal nies niktar vulnerabbli u pożizzjoni etika lejn l ambjenti hija realtà. Realtà. U dina bdiet bil eh, nirin tal-Portugal, il-dizastri, però min kien jista uh, jimmaġina illi kien se jkun hemm traġedja oħra li tolqot l-Ewropa f'mati fateni u dawn l-avvenimenti u rew illi għanna bżon ta' risposta xirqa għal tħassib ta' ċittadini tagħna issa specialment bil-tibdil klimatiku u bil-preparazzjoni mish suffiċenti fuq livell statali edin nimxu l-qoddim biex nkunu nistaw niksbu fl-imkien, iktar ħafna iktar minn nistaw niksbu għahedna. Għatanna ħafna striq x'namlu biex inkunu nistaw naħdmu lejn Europa illi fl-Europa l-solidarietà titlob illi kunem spiża li mhux kulħadd lest iħallas u dina turi solidarietà bejn l-istati u għedan aħna nwaqfu dan il-pool ta' eh, ta' protezzjoni ċivili bil-aeroplani u bil-tamir li l-Unjoni Ewropea pratikament setati kull spiża Eh, biex l-ebda pajis ma jkun eh, nieqes mill-preparazzjoni u mill-protezzjoni u se jkun hemm il-75% tal-fondi Ewropej għal manutenzjoni. Fil-pajis bħal Greċa imħabba l-kriżi eh, ekonomika aħna rajna li kien diffiċli ħafna nirrispondu għal din il-kriżi u dan huwa essenzjali dan il-mekkaniżmu. U fl-aħħar nixtieq ngħid li aħna se nkomplu fit triq ta' solidarjetà, aħna rifjutajna l-proposta inizjali li kienet se tippenalizza ċerti stati membri li qed jużaw dawn l-istrumenti iktar spiss. Imma nirringrazzjaw il-Kummissjoni żgaraw illi kien hemm reviżjoni ta' sistema biex nejnu il-pjanijiet nazzjonali ta' protezzjoni diġa eżistenti. Il-pajizi kollha jikunu li ma jkunu e, għandhom iħossu ruħhom zguri, li l-Unjoni Ewropea se tgħinu b'mod prattiku f'dawn e, il-diżastri. E, Grazzi, fisem li sijar għal minuta u nofs Gerike. Flisem li sijar, Signora Gardin, nishtiq nirringrazzja li l-Parlament Konsil kollegi da kolla li kontribwew għal dan il-ftejm interistituzjonali illi eh, e li jisodisfa it talbetana kolla. Rescue EU se jipermetti l stati membri applikaw għal ċerti servizzi ta' eh, ta' rescue jekk is-servizzi tagħhom ma jkunux biżejjed kif ġara eżempju fil- nirin tal-foresti ta' sena li għaddit u nittamaw illi sa, sa sajf se jkonna eh, aeroplani speċjali eh, biex ikun jistaw jitfu nirin illi eh, huma probabli fis-sajf. <clears throat> Jiena naħseb illi il-kooperazzjoni kienet ta' suċċess b'mod illi rajna rarament il-protezzjoni kontra il-dizastri u kas ta' l-aħjar prassi u naħseb li aħna fl ewropa għanna responsabilità anki fid-dinja. Issa s-sur jaten ma' ki għal minuta u nofs. Grazie, President, u anki li Signora Gardini għal rapport taħħa ċellenti. U ħaġa tajba ħafna illi fl-aħħar ir-responsabilità il prinċipali tal-protezzjoni ċivili tibqa' fidejn l-Istat membru. Il-fondi tal-Unjoni Ewropea se jiġu użati biss bħala l-aħħar risorsa. L-ebda Stat membru waħdu ma għandu e, iħallas għal e, protezzjoni ċivili lejn pajjiżi oħrajn e, għax tkun ħaġa perikoluża u responsabli aħna rajna li meta jkun hemm katastrofi huma Eh, hemm bżonn li jaġixxu malajr minnu fih għax l-ewwel momenti huma l-iktar importanti u hekk aħna npoġġu bidejna fuq zaqna u nistennew eh, illi truppi tal-protezzjoni ċivili jiġu minn pajjiż ieħor eh, biex jgħinuna, allora se jkun hemm riperkussjonijiet enormi. Il-prevenzjoni naturalment hija ħafna aħjar, imma l-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti hawnhekk għax l-Unjoni Ewropea hija l-istat tappoġġa l-istat membru. Il-prevenzjoni u risposta għal katastrofi eh, ħad tkun imtejba u anki l-interoperabilità tal-tamir għandu jiġi imtejjeb. Imma kull stat membru għandu eh, huwa jkollu ikollu responsabilità li kollu eh, tamir ġust f'kasta dizastru. Imma naturalment il-kooperazzjoni bejn stati membri importanti ħafna. Il-nirin tal-foresti semmew hawnhekk f'dan id-diskussjoni u f'dan il-każ il-prevenzjoni estremament importanti biex nevitaw in-nirin tal-foresti naturalment. Il-President jinterrompi eh, il-kelim li bis Papadimulis għal-minuta. Dina hija waħda mill-ftit aħbar tajba illi aħna inna niproduċu bħala istituzzjoni Ewropea dan l-aħħar. U dan huwa grazzi għal pressjoni Eh, mill-naħa tal-Parlament Ewropew minn sustenjanitis eh, bl-isforzi tiegħu u bil-Kummissjoni, bil-Kumsill u bil-Parlament. <clears throat> Kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet irnexxinna aħna neġildu kontra r rezistenza u l-eżitazzjoni tal-Kunsill. U grazzi għall-għajnuna tal kummissjoni aħna kena l eh, nirin tal-foresti tal-Portugal, dizastri enormi u anki l-araru nirin fil-Greċa, il-terremoti fl-Italja u hemmhekk kien hemm ħafna imwiet. Imma anki fl-Iżvezja kien hemm eh, nirin tal-foresti illi laqtu il-pajjiżi il pajjiżi tal tramuntana tal europa U dana u juri li mux bis u nofsinar li huwa riskju u għandna kellna u bekarajna li kellna bżonn aħna nintegraw l-sforzi tal-Istati membri bil-strumenti Ewropej biex l-Ewropa tkun aħjar. U l-proposta aħħarija ġiet imtejba ħafna grazzi għal Parlament Ewropew għall-insistenza tiegħu. Aħna ħadna l-affarijiet fid-direzzjoni tajba u allura għalhekk eh, eh, għandha dan l-appoġġ kollu fl-Unjoni Ewropea. Dan kien l-aħħar wieħed fisem il-gruppi politiċi sa hemm eh, sur mandl għal minuta u nofs. Grazie President, Commissario, Signori. Fl-Austria, pajizi, l-avvenimenti tal-xitwa f'dawn f'dawn il-ġimat eh, kienu waslu għal eh, situazzjoni diffiċli, però u rew kemm huma effiċenti. Aħna naturalment kollha kemm membri tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha tiżgura li l-Istati membri jikollhom appoġġ barra mill-frontieri meta naffaċċaw diżastri eh, u għandna bżonn ta' reazzjonijiet reġjonali. U dan huwa importanti għalek e, u importanti li il-Komissjoni Ewropea ħarġet di proposta għal mekanizmu Ewropew ta' protezzjoni ċivili. Jena rajt soddisfazzjon minn ħafna membri dal-ħoddu e, e, u e, il-Parlament Ewropew tejjeb ulterjorment din il-proposta u jena kontent li il-Presidenza Austriaka irnexxilla tala dawn il-negozjati b'suċċess u issa nistgħu nivutaw fuq il-proposta finali. Il-proposta tal-Kommissjoni titkellem fuq il-kontroll li għandu jkun fuq livell tal-Unjoni Ewropea u aħna biddilna dan il-pakket u tlabna li jkun hemm iktar kooperazzjoni eh, biex inkunu nista' jkun hemm l-input tagħna fil-servizzi reġjonali u dawn is-servizzi fl-Awstra juru kemm huwa importanti biex niżguraw illi aħna għandu jkollna l possibilità Minuta u nofżor Dan huwa passi ieħor qudiem importanti lejn il-kreazzjoni ta' mekkaniżmu ġdid ta' protezzjoni ċivili tal-Unjoni Ewropea illi eh, l-Unjoni Ewropea tista' tagħti assistenza aktar eh, tajba u integrata eh, tal-Istati membri. Il-katastrofi eh, tal-Ewropa f'dawn l-aħħar snin fil-fatt eh, poġġew eh, situazzjoni negativa il-servizzi e, e, e, Ewropej u solidarjetà ma, ma naqsitx, però dak li naqas kienu risorsi eh, biex ikollna risposta neċessarja. Eh, il, il, dal ju rescue ju huwa urġenti u essenzjali u, dan il-rapport jipermetti li n-organizzaħ nifirħu l-rapporter. Il-prinċipju ta' solidarietà u ta' sim ta' responsabilità b'dan il-mezzi l-Unjoni Europea sta' assistenza l-ċittadini ser intensifikaw l-appoċ biex ikonna ġestjoni aħjar ta' riski u l-miżuri nazjonali eżistenti. Komissarju, dawn il-policies ma nistawx niposponuhom l-operazzjoni ta' reskju ma nistawx niddiskutuhom ħabba f'diffikultajiet politiċi u ta' burokrazija illi eh, nistaw naraw fuq il-prospettivi eh, perspettivi finanzjari tal-2000 u 17 bħala rapporter eh, fil-MFF ta' wara l-2020 jiena eh, għamilt eh, eh, proposta leġislativa ta' finanzjament għal dan il-mekanizmu e, kieku ġi publikat il-lum kien diġa ikun tard hija ħaġa inaċċettabbli illi dina ma titħolx f'dil mandat preżenti għax il-ċittadini għandhom bżonnhom issa dan ir-rescue EU. Grazzi. Grazzi, President. Iva, irridu nżidu l-kooperazzjoni fil-qasam ta' tweġiba għal kalamitajiet, partikolarment meta dawn ikunu fuq skala kbira. Din il-kooperazzjoni trid iġib magħha koordinazzjoni tal-isforzi ikun hemm self ta' mezzi u anki jkun hemm kooperazzjoni fir-rispons tagħna. L-Unjoni Ewropea m'għamlitx dak kollu li setet dan l-ambitu Fl-2017 il-mirin fil-Portugal u rewna li dana seħ anki għal dak li mxaqsan prevenzjoni ta' dawn id-dizastri. ċertament għamilna inqas minn dak li xtaqna u allura irridu naraw x'se tkun il-prospettiva biex anki nevitaw illi konna aktar tnaqqis fil-investiment f'dan il-qasam għaliex għandna bżonn ħafna risorsi biex niġġieldu dawn id-disastri għaliex dawn iseħħu fi stati fejn ma jkollhomx biżżejjed mezzi biex jiddefendu lilhom infushom, però importanti wkoll illi ma nagħmlux sempliċement xi ħaġa biex inkunu għamilna xi ħaġa. U allura ċertament il-livell ta' kmant irid jibqa' fuq livell ta' nazzjonali, jiġifieri anke kif għandna fil-proposta inizjali tal-Kummissjoni għaliex bekk hemm ukoll reġuni friski illi huma mill-quta u allura kien hemm reviżjoni biex bekk kollox jibqa' fiħdejn l-Istati Membri. Grazzi, issa għandna kaġ tiegħi. l onorevole Cabezon Luis tal-minuta. Grazie, Signor President. Grazie ħafna, President. Jina nixtieq għonek eh, nifraħ il-fatt li għandna dan il mekkaniżmu tal-Ewropa tas-Solidarjetà u nkunu nistgħu innaqsu l-effetti ta' disast naturali li joqtru l-Unjoni Ewropea. Imma nixtieq ukoll nirrivendika l bżonn illi nbidlu l-Fond ta' Solidarjetà Ewropew illi jagħmel tajjeb għal dawn id-diżastri naturali huwa importanti ħafna kif tlabna l-introduzzjoni tal-ambjent illi ekonomikament eh, jista wkoll eh, jittafi biex ikun effettiv u għalhekk huwa importanti ħafna illi l il kalkulu tal-stat benefiċjarju jkun skont il-kriterji eh, tal-GDP reali biex hekk ikun għal benefiċċju ta' reġuni li huma iktar vulnerabbli mill-perspettiva ekonomika meta jkollhom jilqu l isfidi ta' diżastru naturali u għalhekk tajjeb dan istrument huwa tajjeb huwa strument illi jista' wkoll ehm, għandna bżonn reviżjoni. Grazzi ħafna, Kummissarju. Onorevole Marias, prego un minuto. L'onorevole Marias al minuta. Grazie President. Xikiex katastrofez distiħos sin imerisja di Dawn id-dizastri sfortunatament iva jibqgħu fuq l-aġenda tagħna tal-Unjoni Ewropea u dana minħabba l bidla fil-klima. Kenna diżastri kbar, arar, fatika, mija, mitu f'mati barra l-Ateni, kellna nirien fil-Portugal, terremoti, fl-Italja, diversi mietu. U allura dana kollu juri illi l-Unjoni Ewropea teħtieġ li jkollha mekkaniżmu bħal dan illi tassew isegwi l-prinċipju ta' solidarjetà. Naħseb illi il-passi li ttieħdu mixin fid-direzzjoni tajba. L-Istati membri jdu jifmu illi ma nistgħux nippenalizzaw lil dawk il-pajjiżi illi jixtiequ jużaw mekkaniżmu bħal dan għaliex. Sfortunatament, huma d-diżastri naturali li ifissru l-iva jeħtieġu mekkaniżmi bħal dawn. iridu allura nejnu dawk il-pajjiżi illi l-aktar jiġi mill u dawn huma fin-nofsinhar tal-Ewropa. l onrevoli Kadenbach għal-minuta. Herr Präsident, die heutige... Grazie, President. Id-dibattitu tal-lum mill-ġdid qed juri biċ-ċar illi il-problema li din niddiskutu hija waħda li tinvolvi diversi disċiplini. Jiġifieri taħriġ, prevenzjoni fost oħrajn, jiġifieri rridu nħejju ruħna 100% għal diżastri bħal dawn, neħtieġu monitoraġġ tajjeb. Id-dibattitu tal-lum u nittamaw il-votazzjoni favur il mekkaniżmu ikunu kontribuzzjonijiet kbar biex bekk aħna Infemmu li ċittadini Ewropej illi l-Unjoni hija maquda f'każijiet ta' diżastri u ir-reġuni u l-entitajiet lokali ma jitħallewx weħedhom. Fejn ikun hemm il-bżonn l-Ewropa tkun lesta bekk bir-riżorsi, bil-finanzi meħtieġa u tieħu azzjoni fejn diżastru naturali jew minħabba konsegwenzi tal-bnedmin ikunu qegħdin iseħħu mingħajr dawn minn. L-Onorevoli Ru, jekk joġbu. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Iš tikrųjų klausimas yra. Grazie ħafna sur komisariu. il kustioni, suġġett ta' dibattitu tagħna lum importanti ħafna f'ċerti każijiet stat membru wieħed biss ma jistax jilqal l-isfidi kollha l-problemi kollha Per eżempju, meta nitkellmu fuq iċ-ċentrali nukleali ta' Stravo fil-Belorussja, nafu minn issa illi l-kostruzzjoni ta' din iċ-ċentrali nukleali sviluppat ruħa ksur tal istandards internazzjonali f'dan il-qasam u dan qed isir 20 km mill-frontiera esterna tal-Unjoni Ewropea Dan huwa periklu potenzjalu, riskju potenzjali enormi. Nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni Ewropea jekk se tagħmel dak li tista' biex tobbliga l-Bielorussja illi tirrispetta l istandards u l impenni internazzjonali. Insaqsi wkoll il-Kummissjoni jekk eh, taħsibx tagħmel xi ħaġa biex tkun tista' tgħin vittmi futuri potenziali. Grazie President. Dopo Grazie President. Wasalna għal vot dwar deċiżjoni biex insaħħu mekanizmu bħal dan fl-Unjoni Ewropea. Fl-2017 u 2018 kellna diversi nirien wara fost oħrajn. Dan il-mekkaniżmu Ewropew hija sistema fuq bażi volontarja biex bekk ikun hemm koordinament tal-kontribuzzjonijiet ta' dawk li jipparteċipaw għal pajjiż illi jitlob għall assistenza bekk ngħinu l-istati membri biex iwieġbu b'aktar fekaċità għad-diżastri permezz ta' kontribuzzjonijiet aktar effiċjenti. U anki hemm il-fond ta' risorsi rescue illi jintużaw meta l-istati membri ma jkollhomx biżżejjed mezzi biex iwieġbu għad-diżastru u b'hekk l-istati interessati jkollhom anki mezzi tal-ajru biex jiġġieldu n-nirien fil-foresti ikun hemm starijiet ukoll temporani fejn ikun hemm bżonn. Grazzi lir rapportera għax-xogħol eċċellenti tagħha. Grazzi dakin kien l-aħħar intervent. Issa it-tweġiba tal-Komissarju U mbagħad ngħaddu lura l-kelma lir rapporter Sinjura Gardini. Grazzi President, eżis kollegi. Meta jiena bdejt din l-inizjattiva sentejn ilu, onestament, b'nuqqas ta' ħeġġa wkoll minn diversi mill-Istati Membri tagħna, kont naf illi importanti jkollna aktar kapaċitajiet bħal dawn. Kont naf illi aktar mezzi finanzjarji u xi ħaġa importanti. U kont naf illi li jkollna għafas aħjar għal ġestjoni ta' sitwazzjonijiet ta' diżastri kienet ċaċa importanti wkoll. Għalija, kif ukoll għalikom però l-aktar importanti huwa dak li aħna ksibna Rescue You, jiġifieri. Is-solidarjetà Ewropea hija aktar b'saħħitha, aktar effiċenti, aktar effettiva u aktar tangibbli ċaġa qrib iċ-ċittadini tagħna dan huwa l-punt l-aktar importanti. Partikolarment dawn iż-żminijiet fejn il-proġett komuni tagħna Ewropew qed jiġi kritikat minn diversi nħawi sfortunatament, mod partikolari bl-elezzjonijiet Ewropej importanti issa qegħdin inwasslu l weda tagħna, jiġifieri nibnu Ewropa li tipproteġġi tħares il-ħajja taċ ċittadini tagħha. Kisba kbira din, grazzi mill-ġdid lilkom ilkoll. Però il-parir tiegħi huwa dan. Minħabba l-esperjenzi li kellna f'dan l-isforz komuni, dan huwa l-ewwel pass kbir għaliex irridu nkomplu biex bekk naġġornaw il-mekkaniżmi għal oqsma oħra, partikolarment fil-qasam mediku dan huwa pass ieħor il quddiem li rridu nieħdu. Grazzi mill-ġdid. Grazzi lill kummissarju Stinjanidis, issa l-Onorevoli Gardini, rapporter, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Jiena smajt ħafna pjaċir interventi li kellna u bekk għandna konferma ta' sieb komuni, kollaborazzjoni fost il-gruppi politiċi kollha u anke l-kumitati parlamentari, xaġa importanti ħafna din. Kontet nirrifletti wkoll fuq kemm rnexxinna niksbu mill-leġislatura ta' qabel meta kena il-konċent ta' prevenzjoni li ġiet meqjusa. Illum din hija parti integranti ta' priorità għall protezzjoni ċivili. Bekk imxejna ħafna l-qoddim u jiena nirringrazzjakom għal dan. Il-Kummissarju fakkarna anki kemm kien diffiċli biex nikkonvinċu xi stati membri dwar l-użu tal mekkaniżmu Tonnu hemm riluttanza biex wieħed jammetti li xi kultant ikonna bżonn lajnuna ta' ħaddieħor. Sfortunatament kellna kassi li meta kellna diżastru ta' Fukushima, il-Ġappun pajjiż meqjus bħala l-aktar preparat fid-dinja ġim il-qut u wkoll instab f'diffikultà u allura iva. L-Ewropa li tħares li tipproteġi hija realtà hija b'xaġa b'saħħitha grazzi għall kummissarju u anki għall ħidma tal-Parlament u għal tal-Kunsill wasalna l-strument illi bekk se jipproteġi aktar l-Ewropa, new pjaċir naraw koll li kien hemm possibilità illi anki konna perjodu ta' tranzizzjoni biex inkunu lesti qabel l-sajf għaliex nafu li l-akbar katastrofi dawk li l-aktar eh, waslu għal aktar imwiet huma dawk illi jseħħu fis-sajf bin-nirien fil-foresti. Jiena mill-ġdid nirringrazzja lil kulħadd u nixtieq wara eh, li ddedikajt din il-ġurnata lil Zamberletti nirringrazzja lil dawk il-eluf ta' persuni fl-Ewropa li jaħdmu għas sikurezza tagħna l dawk li jaħdmu fil-protezzjoni ċivili, dawk li jaħdmu fil-qasam tat tifi tan-nar u anki organizzazzjonijiet volontarji li f'ħafna pajjiżi jaħdmu għalina il-protezzjoni ċivili tieħu forum differenti anke kif aħna diskutejna fil-leġislatura ta' qabel, però ċertament is-sentiment huwa waħdini u bekk għandna pass importanti, pass importanti biex tassew nibnu Ewropa b'saħħitha li turi solidarjetà maċ-ċittadini tagħha. Grazzi lil kulħadd u nawguraw il-ħidma tajba lil kulħadd. Grazzi lill onorevoli Gardini nagħlqu d-diskussjoni nifirħu lil dawk kollha li ħadmu fuq dan il-fajl u anki l-rapporter. Inkomplu issa skont l-aġenda. Reka la relazzjoni dell'onorevole. Rapport Jute Guteland, l użu sostenibli tal-pestiċidi l-Onorevoli Guteland mhux preżenti llum minn floka. L-Onorevoli Dalli, Mirjam, jekk jogħġbok. Grazie Presidente, um, welcome Commissioner. Grazzi President, nilqaw Kummissarju, grazzi kollegi. Jiena nirringrazzja lil Jute għal ħidma tagħha fuq ir-rapport. Kif semmejt? Kute ma tistax tkun preżenti ma llum, però nixtieq narraf ix-xogħol kbir tagħha li jamlet flimkien mal-kollegi, ma' shadows fuq dan is-suġġett. Kollegi, jiena fost dawk illi tassew nemmen illi l-użu intensiv tal-pestiċidi fl-Ewropa mish ħaġa sostenibbli u l-użu mhux sostenibbli tal-pestiċidi huwa ta' sfida l-ambjent tagħna kif ukoll għas-saħħa taċ-ċittadini tagħna u jkollu impatt serju kemm fuq il-bdiewa li jużaw il-prodotti kif ukoll fuq il-pubbliku in ġenerali li jista' jiġi f'kuntatt ma' dawn il-kimiċi li nsibu f'pestiċidi fiż-żoni pubbliċi bħal parks u anki fil-inħawi fejn jilabu tfal. U allura id-direttiva wkoll qed toffri azzjonijiet li tista' tgħin l-Ewropa biex tilħaq użu sostenibbli tal-pestiċidi. Iżda huwa ċar li l-istati membri mhumiex qed jimplementaw din il-leġislazzjoni kif suppost. Minflok qegħdin naraw sitwazzjoni fejn l-użu tal-pestiċidi fl-Ewropa qed jiżdied u dana sam disajnijiet. U anki minkejja l-arfin li għandna dwar sostenibilità tal-agrikoltura u minkejja l-iżvilupp tal-pestiċidi li jistgħu jintużaw fuq dożi baxxi, fil-medja qegħdin naraw li l-użu tal-pestiċidi ma naqasx fis-snin riċenti. Kien hemm xi progress li ġie notat għal dak li ndu li ċekjar ta' tamir għat-tixrid tal-pestiċidi u anki ċ-ċertifikazzjonijiet dwar kif dan il-pestiċidi jintużaw, xorta waħda ma tantx sar f'progress għal dak li indu xaqsam it-tekniċi alternattivi u hemm nuqqas ta' miri li nistgħu nkejlu fil-pjanit nazzjonali tal-istati membri u ħafna minn dawn il-pjanitazzjoni ma jispeċifikawx sa issa kif il-miri jew l-anijiet sejrin jinkisbu. Aħna nħossu tassew illi l-progress huwa wkoll nieqes fil-ġestjoni integrat tal-pestiċidi u allura neħtieġu naraw illi istati membri jieħdu dan is-suġġett serjetà għaliex iċ-ċittadini Ewropej edin jitħasbu aktar u aktar u jixtiequ il dependenza fuq il-pestiċidi titnaqqas. Il-bdiewa Ewropej għandhom kull dritt li jużaw sustanzi u anki tekniċi illi ma jpoġġux is-saħħa tagħhom f'riskju kif ukoll ma jkollhomx impatt negattiv fuq l-ambjent u anki fuq l-elejjel tagħhom. Irridu inċentivi li jistgħu jbidlu l-affarijiet, inċentivi li jistgħu jgħinu lil bdiewa biex inaqsu l-ammont ta' pestiċidi li jużaw u jużaw ukoll alternattivi mhux kimiċi għal grupp SD hija priorità għalina l-Unjoni Ewropea u l-Stati membri kollha jżidu l-isforzi tagħhom biex ikollhom użu sostenibbli tal-pestiċidi nkomplu naħdmu qatih biex ikollna ambjenti mhux tossiċi biex is-saħħa tal-bnedmin u l-ekosistemi jiġu mħarsa mill-impatti tal-użu mifrux tal-pestiċidi. Għandna l-għodda ta' dispożizzjoni tagħna sirdu naraw li stati membri iwasslu għal riżultati biex iċ-ċittadini l-bdiewa fost oħra oħrajn jibbenefikaw mill għal metodi alternattivi eżistenti. Implementazzjoni aħjar tal-użu effettiv tad-direttiva tal-pestiċidi hija xi ħaġa essenzjali biex bekk din il-bidla isseħħ. Fl-aħħar, naf illi kien hemm korruzzjoni tajba ħafna bejn ix-shadows responsabbli u anki fiħsem jute jiena nirringrazzja l-kollegi kollha mill-gruppi politiċi kollha għall approċċ kostruttiv tagħhom u l appoġġ għal xogħol tagħha. Aktar tard illum aħna bħala membri parlamentari se jkollna opportunità li nibatu messaġġ ċar lill istati membri li aħna nappoġġaw li ċittadini fl-Unjoni Ewropea u nistennew li l pajzi tagħna jżidu l-isforzi tagħhom jikkontribwixxu b'mod konkret għall-użu aħjar tal-pestiċidi madwar l-Ewropa. Grazzi. Eh, onorevole Ribeiro. Grazzi, l-Onorevoli Ribeiro fisem il-Kummissjoni, anzi il-Kumitat Agri. Minutu. Grazzi ħafna, President. Suġġett bħal dan jitlob diskussjoni serja għal protezzjoni ta' ċittadini u l-bdiewa tagħna. Iva, nistgħu nużaw il-pestiċidi b'mod aktar sostenibbli u dawk li jaħdmu fil-qasam agrikolu jixtiequ illi aħna nindirizzaw dan is-suġġett ċertu element kritiku għaliex jiena ma naċċettax kif ir-rapport ijat jindirizza dawn il-pestiċidi għaliex ma rridu nħarsu setturi oħra. Il-bidla fil-klima wkoll tista' twassal għal organizmi ġodda li għamlu ħsara u għal rridu nħarsu l-pjanti tagħna. Ma rridux neliminaw il-pestiċidi iżda naraw illi konna aktar sustanzi attivi illi ikollhom inqas riski L-Unjoni Ewropea għandha sistema agri alimentari hija l-aktar b'saħħitha fid-dinja u 97.9% tal-prodotti għandhom limiti baxxi ħafna ta' sustanzi u allura anki naraw li hemm aktar residwi tal-pestiċidi fil-prodotti organiċi dawn huma l-fatti. Grazzi. Grazzi għanna l-Komissarju Andru Kajkis li huwa prezenti. Natih il-kelma. Grazzi ħafna, President. Onorevoli membri. Jiena nieħu pjaċir eh, nattendi għal plenarja tal-lum biex niddiskuti l-implementazzjoni tad direttiva għall-użu sostenibli tal-pestiċidi u nilqa' il-rapport ta'kom fuq inizjattiva propja li se jagħmel kontribuzzjoni valida għax xogħol li huwa dej min naħa tagħna fuq suġġett daqstant importanti. Nibda billi ngħid illi aħna għanna tħassib li huwa komuni u għanna jitlu ma komuni biex inħarsu s-saħħa ta' ċittadini biex inħarsu l-ambjent u anki inħarsu s-saħħa tal-annimali. U dawn huma għanijiet komuni għaliex iċ-ċittadini wkoll huma interessati ferm fil-mod kif aħna nipproduċu l-ikel tagħna. Jixtiequ jaraw li aħna naċċertaw li kollox isir mod sostenibbli. Dan huwa id debattitu li għaddej bħalissa. Infakkarkom il-koll l-Unjoni Ewropea għandha pakkett komprensiv ta' leġislazzjoni biex aħna nirregolaw l-qasam fitosanitarju. Ċertament għandna situazzjoni fejn sustanza attiva trid tiġi wkoll eżaminata mill efsa forz l-oħrajn. Umbat irrit ikun hemm sitwazzjoni fejn il-pestiċidi jiġu awtorizzati anki fuq livell tal-Istati u membri. Bekk għandna proċess rigoruż biex naraw illi il-prodotti ikunu aċċertati li jistgħu jintużaw b'mod illi ma joffrux periklu għas saħħa tal-medmin u tal-annimali u anke għall-ambjent. Mikkejja dan l-istati membri u ċittadini tagħhom jitolbu aktar u allura rridu sitwazzjoni fejn naraw l-istati membri jadattaw il-pjanijiet nazzjonali tagħhom biex huma juru l-anijiet kwantitattivi tagħhom ukoll il-miri, il-kejl u anki kalendarji biex innaqsu r-riski u anki l-impatt l tal-użu tal-pestiċidi fuq is-saħħa tal-bnedmin u fuq l-ambjent. Il-Kummissjoni evalwat dawn il-pjanit nazzjonali tazzjoni u nagħtu taqsira tar-riżultati fir-rapport għall parlament u għall kunsill l-aħħar rapport kien tal-2017 u ta' fuq dan. Fir-rapport ikkonkludejna li l pjanit nazzjonali huma pass importanti l quddiem għall-użu responsabbli tal-pestiċidi, però kien hemm lakuni sinifikattivi diversi oqsma. Dana juri li l-Istati membri ikollhom bżonn jibek itejbu l pjanijiet tagħhom u jridu jistabilixxu miri kwantitattivi u indikaturi wkoll relevanti għal strateġija fuq żmien twil biex innaqsu r riskju u l-impatt tal-użu tal-pestiċidi. Rapport ukoll jinnota illi għalkemm dan huwa pass importanti għal direttiva tagħna xorta waħda m'hemmx miri konkreti f'dan il-qasam minn naħa tal-Stati membri u f'termini ta' implementazzjoni. Bekk irdu aktar. Naċċertakom Jiena minn issa nieqaf nitlob l-istati membri biex jagħmlu aktar biex implementaw direttiva. Is-servizzi tiegħi huma impenjati biex jaraw illi dana kollu jseħħ. Wara l-evalwazzjoni tal-Pjanit Nazzjonali Tazzjoni, s-servizzi tagħna kitbu l-istati membri kollha u spjegaw il-punti dajfa u anki talbu li dawn jiġu indirizzati fil-pjanijiet tagħhom. Għamilna wkoll verifiki fl istati membri biex nivverifikaw li d direttiva tiġi implementata b'mod sħiħ. Dawn l-audits għandhom żewġ L-ewwel huma mezz kif aħna naqsmu l-prassi tajba fost istati membri u t-tieni fejn l-istati membri għadhom ma kisbux l obbligi tagħhom ta' direttiva se jgħinlu l-Kummissjoni biex jikkonsidraw aktar azzjonijiet għabbażi ta' sejbiet konkreti. Jiena nieħu pjaċir nirrapporta illi x-xahar li għadda l-Istati membri votaw favur direttiva ta' implementazzjoni tal-Kummissjoni biex ikun hemm indikaturi ta' riskju armonizzati biex bekk aħna nifokaw fuq il-prodotti fitosanitarji. Issa għandna miżura li tiġi wkoll studjata mill kunsill u anke mill-Parlament. Bekk jiena nħeġġiġkom biex intom tagħtu parir favorevoli. Nittama li kollox jiġi publikat sal-aħħar tal-2019 din is-sena. Jiena ma narax li żewġ indikaturi taħt id-direttiva jkunu tmiem ta' proċess. Iżda minflok dan għandu jkun bidu ta' usu ta' indikattivi biex nirriflettu x-xejriet fil-usu tal-prodotti fitosanitarji madwar l-Ewropa. Il-ġestjoni integrata tal-pestiċidi huwa parti importanti tad direttiva kif innotajtu fir-rapport tagħkom l-istati membri sa issa ma bidlux il-prinċipji għal kriterji konkreti biex ikun hemm monitoraġġ tal-konformità. Nju pjaċir nafżakom illi servizzi tiegħi qegħdin jorganizzaw workshop f'Mejju biex niżveloppaw toolbox biex ngħinu l-istati membri biex jiverifikaw l-implementazzjoni ta' dawn il-mezzi. Rapport ukoll jinnota l-importanza ta' sustanzi b'riskju baxx biex bekk nappoġġaw l-agrikoltura.